Eh, dan ikonkludi il-seduta taqna tal-lejla. Il-seduta li jmiss tibda għada fid-disa ta' filgħodu. L-agenda diġà ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew u qabel ma nagħla s-seduta nixtieq nirringrazzja lil kollegi illi kienu għaw u li uraw il-kortesija tagħhom miegħi f'dan ir-rwol tiegħi eh, illi kien